suppost irċivejtu l-programm ukoll tal-laqgħa ta' nofsinhar, ġifieri ta' fuq x'inhu ma' punti li ħana diskutu kommenti oġġezzjonijiet mela l-aġenda adottata. Issa. Huwa għata pjaċira li li ngħidilkom illi wieħed mill membri tas-sekretarjat ħajkun qiegħed jirtira wara 30 sena xogħol għamel xogħol eċċellenti fil-Parlament Ewropew matul iż-żmien tiegħu hawnhekk. 25 sena fil-fatt, 25 sena illi matulhom ħadem fil-disajid differenti fl-aħħar ħames snin. ħadem hawnhekk fil-Parlament Ewropew u għamel xogħol analitiċi analitiku u studji għalek fissem il-membri kollha tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiena nirringrazzja mill-qalb lis sur Anderson u nawguralu kull suċċess. Kellna kooperazzjoni tas sew eċċellenti u allura sew ħaqqu ir-ringrazzjament tagħna issa, sinjuri. Naddu allura għal punt 6. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri abbozzat rapport intitolat Putting EU Law into Practice impoġġu il liġi Ewropea fil-Prattika. Jina nilqa mill-qalb is-sur li brinkat li huwa rapporter tar-rapport li għadni kif semmejtilkom u ħankunu qegħdin nisimgħu il-preżentazzjoni tiegħu u mbagħad nisimgħu minn il-koordinaturi u l-membri. Grazzi ħafna President, bar nofsinhar tajjeb, kollegi, onorevoli kollegi. Il-rapport li għadin nippreżentaw hawnhekk illum intalab mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tal-2014 il baġit Ġenerali tal-2014 dwar jekk il-Kummissjoni li tajjeb ta' setat tagħha fl-appoġġ u kontroll tal-Istati Membri meta jiġu biex jimplementaw il-liġi tal-Unjoni. Minħabba raġuni sempliċi li l-oversight tal kummissjoni tal-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea mill-Istati Membri hija suġġett kumpless, għaliex tkopri wkoll ħafna oqsma politiċi differenti daċidejna nifukaw fuq noħorġu rapport perspettiva fattwali u orizzontali. Dan il-ħedma aħna konsultajna ħafna stakeholders inklużi Sinjura Vikstrom bħala President tal-Kumitat Petizzjonijiet u nirringrazzja Eh, personalment l-eċċetta trid wieħed mill-kellima ewlenin tagħna fil-konferenza li organizzajna fil-Baxin tax-xahar li għadda aħna konsultajna wkoll il-kap tal-President tal-Kumitat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet kif għad kif ukoll tal-Ombudsman Ewropew u għalfejn għamilna dan, aħna għamilna dan li ħassejna li kellna niffukaw fuq dawk il-kumitati istituzzjonali li xogħolhom huwa aktar iffokat fuq iċ-ċittadini. Nirrikonoxxu li x-xogħol tal-Kumitat Peti permezz ta' petizzjonijiet jipprovdi informazzjoni diretta fuq il-mod kif l-Unjoni Ewropea qed tiġi implementata fl-Istati Membri fir-reviżjoni tagħna aħna fokajna fuq aspett wieħed ewlieni l-attivitajiet tal- Eh, supervizjoni ta' kommissjoni ta' attivitajiet li qegħdin hemmhekk sabiex ikun hemm prevenzjoni, detazzjoni u korrezzjoni tal-ksur tal-liġi Ewropea. Kommissjoni spiss referi għalihom bħala monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. Ħriġna b'analiżi deskrittiva tal-karatteristiċi ewlenin tal- l-istazzjoni legata Unjoni Ewropea u l isfidi inkluż il-mod kif ta' ministra ir-riskju ta' ksur potenzjali tal-liġi mill-istati membri li jistgħu waslu għal proċeduri ta' ksur formali. It-tim tagħna għamlu supervizjoni ta' numru ta' direttori ġenerali tal kummissjoni rappresentanti tal-Istati membri kellu intervesti ma' stakeholders ewlenin istituzzjonali għamlu reviżjoni ta' bosta rapporti tal kummissjoni u rapporti eh, ta' verifika wkoll li qabel kienet saret mill-leka kif ukoll mill-istituzzjonijiet ehm, ta' verifika supremi tal-Istati membri. Mela, il-Supervision tal-Applikat Intelliġi Ewropea fi anfisa diffiċli għaliex il-Kummissjoni tiffaċċja xi ħaġa illi hija ehm, stampa eh, intrinsikament komplessa ta' konformità, u għalhekk aħna fokajna fuq tleta u l ewwel l li hemm l-ġijiet Ewropej huma ħafna u varjati. Tinin nat li iżoni politiċi l-Unjoni Ewropea huma differenti moħda l-oħra u tilat l-labda stati membri ma jipatikaw il-liġi bl-istess mod. Fil-fat, il-proposta tal-peti illi jkun hemm iktar taħriġ biex nżidu kapaċità amministrattiva fl-awtoritajiet nazzjonali biex ikun hemm iżjed saħħa drittijiet taċ ċittadinija ħaġa relevanti ħafna tu komplimenta dak li ħna li ngħidu fir-rapport tagħna aħna nifassilżaw fuq numru ta' fatturi ewlenin fir-rapproċċ tal-Kummissjoni, tnejn minna mista bukunu ta' interess dirett tax-xogħol tagħkom it tu u sitt punt ma' speċifiku li nħeġġu ċittadini fil-monitoraġġ u l inforzat id drittijiet tagħhom inkluż l-menti li jsiru l-Kummissjoni kif ukoll ir-rapporti annwali fuq il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea. Punt ieħor importanti huwa li l-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea hija <clears throat> attività komplessa li titlob ħafna ħin għarfien ehm, ħiliet u eh, għarfien espert ukoll. Id-DGs identifikaw ksur potenzjali bitlet mezzew l-għanin. L-għamil billi ċekjaw trasposizjoni ta' direttivi billi jaraw xil-menti kunem u billi jgħamlu investigazzjonijiet f'inizjattiva propja f'termi ta' numru il-Kummissjoni tirreġistra madwar 3 sa 4,000 filment ġdid fis-sena inkluż petizzjonijiet mill-Parlament Ewropew li servu bħala sors importanti ta' informazzjoni għall kummissjoni In-numru ta' investigazzjonijiet polota ġodda u proċeduri ta' ksur emnieda u meta madwar 1000 fis-sena bħala medja u ħafna mill-każijiet ta' ksur fil-verità jirrelataw ma' każijiet ta' trasposizzjoni tardiva aktar mill-elementa u fil-fatt dan jvarja bej 60 u 80 fis-sena skont is-sena. U fil-fatt huwa biss wieħed minn kull 6 jew 7 elementi li fil-fatt dak li kun jiġu segwiti għaliex spiss jew jiġi deċiżi ma kienx hemm liġi Ewropea li nkisret, jew inkella xi jkun hemm alternattivi aħjar biex isolvu il-proċeduri. U fil-prattika fil-fatt hemm inqas każijiet ta' investigazzjoni bbażati fuq il-menti minn investigazzjonijiet minn naħa ta' DGs l-inizjattiva tagħhom. Fil-verità hemm varjazzjonijiet kbar bejn DGs. Eh, DGs jirrapportaw il- l-ksur potenzjali kif identifikaw, jew permezz ta' l-eżerċitar ta' settat investigativi, jew illi jsiru fitness checks, rapporti mill-istampa u l-mezzi ta' xardir, jew kalla rapporti minn aġenziji u spettorati nazzjonali, kif ukoll kultant minn uh, eh, autoritajiet ta' verifika. Il-proċess, l-skemm idumi huma problema, speċjalment fejn għandek il-menti li waslu mbagħad għat tnedija ta' proċeduri ta' ksur. Aħna rajna li proċess ma' ġenerali kollu jieħu madwar 140 ġimma ġifieri ngħidu kważi tliet snin u nofs l il-proċess ġifieri xi 70 ġimma ħafna drabi ehm, ikunu il- pilota Ewropew fi stadju ta' investigazzjoni għalhekk naħseb li tajjeb li f'ċertu każijiet għall-inqas il-proċeduri ta' ksur Jidu nadja minn qabel, ovvjament t-tiplort tamel prioritajiet għal xieħu priorita. Fil-verita, fit ikunu dawk il-każijiet li waslu għal pini ħafna minnhom jissolvew qabel ma jaslu dak l-istadju, imma l il membri għallu koll li proċedur ta' ksur hija għoda relativament effettiva biex taċċerta il-rabta biex taċċerta il-konformità mal-liġi Ewropea minkejja it-tul u il- proċess li tant jirrikjedi użu ta' riżorsi intensivi. Jintużaw per eżempju u ma' apprezzati ħafna linju gwida minn naħa tal-Unjoni Ewropea u forsi l-użu tagħhom anke għandu jkun miżjur minn banda l-oħra, il-pjanijiet ta' implementazzjoni biex nanticipaw problemi potenzjali fuq livell ta' stat membri ma tantx jintużaw mhumiex meqjusa bħala tant effettivi meta jiġu użati. Li naċċertaw it-trasparenza f'dan il-qasam huwa kwistjoni importanti kultant anke kontroversjali stakeholders min jilmenta stati membri sezzjoni Ewropej u l-pubbliku ma' ġenerali għandhom aspettattivi għolin ħafna li mhux ta' min jissodisfhom. Rapportana, għanna diskrivejna l-modi u l għin kif ikom il-ċent ukoll munika ma' stakeholders differenti, jisek l-informazzjoni tilħaq l-aspettativi tal-stakeholders, jew jekk tistax tagħti l-menti fuq eh, konfidenzjalità fil partit ta' proċess hija kwistjoni ewlenija hemm biex ċertezza waħda ir-riskju ta' dak li nsejħulu għahna expectations gap Issa, il-Kumitat Peti dejjem jitlob biex ikun hemm aċċess aktar kmini għall-informazzjoni fuq il-proċeduri tal-EU pilot u taksur. U dana jisu jaqa ximkien bejn dan l-expectation gap f'termini tat tul tal proċeduri ta' kummissjoni u il-konsiderazzjoni ta' skambi ma' l-istati membri li kunu jusa bħala informazzjoni konfidenzjali. fit ta' dina revizjoni aħna ta' situazzjoni identifikajna ta' opportunitajiet sabiex nsaxħu din supervizjoni li ta' minna ma' relatati ma' tisħiet ta' prestazzjoni u ġestjoni tagħha speċjalment id-disponibilità ta' iktar informazzjoni aggregata fil-mod kif ġiet ta' każijiet għandna konkludu din revizjoni tagħna billi nisħu fuq il-lok għal eh, verifika minnaħa tal-qorti ta' awdituri f'dan il-qasam nsemmu numru ta' aspetti l-użu tal-budget Ewropew il-supervizjoni f'ċertu qsma speċifiċi dal issa dal-waqt ħekolkom iċ ċansi li taraw pereżempju kwistjoni ta' dritti tal-passiġġieri, l-istadji differenti tal-proċessi kif jiġu trattati l-elementi jew anki kwalità tar-rapportaġġ min-naħa tal-Kummissjoni fuq riżultat tal-attivitajiet ta' supervizjoni. Ningrazzjakom ta' di l-opportunità u ovvjament nlesti wieġeb kwalunkwe mistoqsijiet u kummenti li jista' jkollkom. Grazzi. U Sur jiena nirringrazzjak mill-qalb ta' din il-prezentazzjoni u tal-informazzjoni wkoll li samt magħna. Hemm livelli varji ta' kif nistgħu nindirizzaw għall-kwistjoni naħseb li r mitina idea eċċellenti ta' dak li qiegħed jiġri. Imma fid-dinja ta' veru kollox huwa aktar ikkomplikat minn dan u il-Kummissjoni Ewropea fil-fatt għandha ħafna setat. Għanna rappresentanti nittama mill kummissjoni Ewropea unek nadilom il-kelma. Kjoġbok. Grazie ħafna President, Onorevoli Membri. Grazzi u koll Sur Brinkat, Sur McQuaid, ta' xogħol eċċellenti tagħkom il-kooperazzjoni illi kena wkoll fil-sabiment tar-rapport kif kellek eh, l-possibilità li tajtu wkoll fil-konferenza li aħna attendejna fl-24 ta' settembru anke bil prezenza ta' Sinjora Vikstrom, aħna nilqaw l-interess li jieħu l-qorti ta' awdituri f'dan il-monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-Liġi Ewropea. Għalina dak li għattu intom jgħinna ħafna fl-attivitajiet ta' monitoraġġ tagħna u jtina perċezzjoni ċara ta' kif stakeholders ta' tagħna li naħdmu magħhom fit u fl-istati membri jaraw il loqda li aħna impoġġu dispożizzjoni tagħhom sabiex jimplementaw il-liġi Ewropea b'mod tajjeb u fil-ħin. Aħna napprezzaw ix-xogħol kumpless li jirrikjedi biċċa xogħol bħal din li naħseb xi riżultati diġà fil-fatt jistgħu jsibuhom fil-politika ta' Kummissjoni la fis-saħ mill-2017 iżda jagħmel ukoll ċertu suġġerimenti rapporti li aħna bla dubju ħankun qegħdin naċċettaw u nikkonsidraw fosthom l-stock taking li nkunu qegħdin nagħmlu hemm komunikazzjoni ġdida wkoll tal-infurzar ta' liġi Ewropea datata tmiem 2016, ġifieri nixtieq li jkollna daqsxejn iktar esperjenza b'din il-politika sabiex inkunu nistaw tassew inqisu s-sitwazzjoni u jkun tassew u għanna wkoll analiżi. analizi utli għal l-analizi ta' konformità u naraw li muma blodda li jistaw jintużaw blaqsar mota li sabiex l-istati membri kunu jistaw implementaw il-liġi Ewropea fil-waqt u mod korrett. Umbat, aħna nistaw sa' nista' nirrikonoxxu li hemm ċertu waqsma fejn fl-imkien mal-istati membri nistgħu nagħmlu xogħol aħjar. Fil-fatt rapport jgħid li rapport annwali tagħna huwa ta' kwalità tajba, però dejjem ħajkun hemm lokal titjib u aħna ħanaraw kif nistgħu noffru iktar informazzjoni lil pubbliku kull fejn hu possibbli naħseb ukoll l-istati membri. Jistgħu kun daqsxejn iktar trasparenti bil-mod kif jimplementaw u jitrasponu liġi Ewropea fi dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni nazzjonali tagħhom. Ġifieri dik hija reazzjoni inizjali tagħna aħna ħankun qegħdin naraw mezzi biex inżidu il eh, għodda ta' konformità u nżidu dejjem it-trasparenza. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Slotus, nirringrazzjak. Is-Sur Timmermans, Vice President tal-Kummissjoni, ta' spiss qal illi se nkunu rigorużi u determinati hekk qal għal darba darbtejn dan huwa suġġett importanti ħafna. U il-liġi Tod biss jekk hija applikabbli xi ħadd jixtieq il-kelma issur sur jar jekk jogħġbok nadilek. Nista' grazzi. Grazzi għal din il-presentazzjoni. Aħna kumitat żgħir meta niġu għall-impatt Ewropew, imma iċ-ċittadini jiexu fl-Unjoni Ewropea kuljum u għandhom stennijiet fuq l-Unjoni Ewropea. Huma jgħixu din uh, eh, l-Europeanità tagħna u jgħixu bl problemi tal-Ewropa hemm xi affarijiet li aħna ma nistgħu nagħmlu xejn fuqhom għax maħniex il-kumitat responsabbli imma jeżistu oqsma fejn nistgħu nagħmlu xi ħaġa pereżempju applikazzjoni tal-liġi Ewropea Inti tkellimt fuq suġġett għanna regolamenti u direttivi imma kif jissuġġerixxi l-isem jiddependi mill-istati membri. Għan saqsik xi mistoqsijiet għal dawk li huma l petizzjonijiet fuq kwistjonijiet ambjentali. Petizzjonant jressaq petizzjoni quddiemna pereżempju imħabba l-istudju tal-impatt ambjentali ma kinux tajbin, jew forsi żoni protetti ma jkollhomx din il-protezzjoni rispettata u għalhekk il-petizzjoni tasal qudiem dan il kumitat eh, Tgħaddi passi differenti nirċevu nota mill-Kummissjoni u aħna nassummu illi l-Stati membri applikaw leġislazzjoni kif suppost u f'dan, f'din is-sitwazzjoni, f'dan ix-xenarju, aħna fil-komitat nkunu nixtiequ analiżi iktar dettaljata tas-suġġett fil-fażi tal-ippjanar tagħna. Tkellimna fuq il-monitoraġġ imma dak li nixtieq nara mill-Kummissjoni fil-monitoraġġ huwa li jaġixxu falsi iktar bikrija. Ma naħsibx nistgħu ngħiduha nuqqas ta' sfiduċa b'saħħitha ma nixtieq illi jkunu iktar involuti fil-fażi iktar preliminari ġifieri fil-proċess ta' l-ippjanar. Issa fuq it-trasparenza jiena nappoġġah appoġġa bisħieħ imma forsi nista' insaqsi lil qorti tal-awdituri x'inhi l-impressjoni tiegħek dawn il-ċitta leġiżlazzjoni ma jgħawx isom manna mis-sema eh, dejjem jiġu antiċipati, huma prevedibbli, hemm il-Kummissjoni Stati Membri, Parlamentu fl-aħħar mill-aħħar hemm biċċa ta' leġiżlazzjoni li tiġi jkun hemm deċiżjoni fuqha. Walek dak li jurtani li li xi ftit huwa illi meta leġislazzjoni eh, tasal tara id-dawl, isom nisati membri ma kinux involuti fiha. U għalhekk forsi hija kwistjoni ta' implementazzjoni, inti kif taħsibha? Nixtieq inkun naf. Għandek l-impressjoni ġejt mogħti l-impressjoni illi l-istati membri xi ftit jew jixtiequ jimplementaw il-leġislazzjoni. Taħseb illi hemm din ir-rieda biex leġislazzjoni tiġi implementata U ma niġi għal mistoqsija oħra. Għan taħseb li għanna bżon sanzjonijiet iktar ħorox? Jiena u koll involut fil-politika tal-agrikoltura u fil-pak l-implementazzjoni hija bla problemi ta' xejn. Komplikata, ħidma ibsa ħafna imma hemm sensiela ta' sanzjonijiet ħorox għal min jikser il-liġi u s jasnu jaslu malajr u għalek nixtieq insaqsi x'nistgħu nagħmlu biex l-implementazzjoni l-applikazzjoni ikunu iktar effettivi. Il-petizzjonanti li jiġu hawnhekk jixtiequ Unjoni Ewropea fejn il-leġislazzjoni tiġi applikata imma il-petizzjoni qed jissuġġerixxu li l-implementazzjoni tvarja minn stat membru għal ieħor għalhekk insaqsak eh, għal xi ftit suġġerimenti biex l-affarijiet ikunu aħjar fil futur. Mela, grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja għal dan ir rapport tant importanti. u din hija kwistjoni importanti fuq dik li hija l-implementazzjoni tal-liġijiet Ewropej. Dan huwa suġġett importanti ħafna fuq bosta livelli imma għandna ħafna setturi ma dawn id-direttivi x'imdaqqiet mhumiex implikati f'waqthom u kif suppost. Imma mill-banda l-oħra, u wara s sħubija tal-2004, meta kien hemm pajjiżi oħra li sieħbu fl-Unjoni Ewropea, aħna kellna nagħmlu ta' bilforsi trasposizzjoni ta' direttivi Ewropea ad verbatim kważi artiklu b'artiklu. U f'dawn il-każijiet l-implementazzjoni ikkawżat konfużjoni fil-leġislazzjoni nazzjonali u f'ċerti każijiet jekk ikun hemm armonizzazzjoni tal-livell ta' dan il-livell jkun hemm tal-livell fuq livell komunitarju jkun hemm problemi bil-livell nazzjonali u għalhekk dawn huma problemi li qegħdin nitkellmu fuqhom meta niġu għar rispett tad direttiva Ewropea. Wieħed għandu bżonn jifhem illi ikun forsi kruċali li jkun hemm trasposizzjoni jew nitraduċuhom fil-leġislazzjoni nazzjonali imma insegwu il-mira tad-direttiva u nirrispettaw anki il-qafas domestiku dak nazzjonali. Issa niġi għat-tieni punt li nixtieq naqsam magħkom. l-applikazzjoni u l-implementazzjoni imma hemm affarijiet oħra illi Il ċirkostanzi għal valutazzjoni dawn l msejħin valutazzjoni tal-impatt tad direttivi tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea nistgħu nitkellmu. hemm bżonn nitkellmu wkoll fuq l-impatt tal-liġijiet Ewropej. F'ċerti każijiet huwa importanti illi l-valutazzjoni tasal f'waqta u jkun hemm proposta addizzjonali fejn hemm bżonn ikun hemm xi tibdiliet jew emendi biex intejbu ir-riżultati u l qafas legali biex hekk ikonna riżultati aħjar ġifieri minn banda waħda jkun hemm il-mira lan u l prinċipju bażiku tal-leġislazzjoni u mill-banda l-oħra ikun hemm l-effetti u għalhekk hemm bżonn li wieħed ikejjer l-impatt kif ukoll l-applikazzjoni tad-direttivi. Grazzi ħafna. Grazzi kollegi, hemm talbiet oħra l-kelma. Le, sur brinkat, jekk jogħġbok nadilek il-kelma għal-reazzjonijiet tiegħek. Grazzi ħafna tal- eh, kummenti tagħkom konstruttivi, tajbin ħafna kif tafu Il-qofol tar rapport tagħna kien biex nivalutaw kemm il-proċess li japplikaw l-liġi eh, Ewropea fl-attiment kemm hu effettiv u jiena nista nitkellem mod speċifiku ġenerali fl-istess waqt u ngħidilkom li dan ivarja fl-opinjoni tiegħi jiddependi mid-daqs eh, tal-korp tal-liġi kif ukoll fuq il-komplessità tal-istrumenti legali il-karatteristiċi speċifiċi tal-qasam ta' politika kellu raġun is-sinjur fejn tkellem eh, fuq eh, qasam iktar problematiku minn oħrajn daku tal-ambjent u ċerti karatteristiċi eh, tal-arranġamenti ta' sorveljanza tal-Istati Membri kif ukoll il-trasposizzjoni u l-skadenzi tagħhom u l-kapaċità amministrattiva. Kull qatt leġislattiv jippreżenta l-isfidi speċifiċi tiegħu għall-istati membri fuq il-ġbir kif ukoll għall-applikazzjoni f'waqta imma ovvjament hemm differenzi kbar kif ukoll hemm arranġamenti kostituzzjonali. U hemm konsiderazzjoni politiċi. Hemm bżonn nagħmel taqsira. U kull qatt għandu l isfidi speċifiċi fil-amministrazzjoni hemm bżonn li dawn id-djufijiet ikunu iktar evidenti kif ukoll ir-raġunijiet mhux biss kemm u raġunijiet għaliex u għalhekk hemm bżonn li jrasnu pereżempju d-domin jekk l-applikazzjoni qed titjieb matul is-snin jekk hemm kundizzjoni effettivi illi jeżistu għall-implementazzjoni jekk l-implementazzjoni tirrispettax il-liġi Ewropea u l-prinċipji ta' bozzar jekk il-gvernijiet ċentrali qed jużaw mod effettiv il-marġni ta' manovra provduta mid direttiva u ukoll ir-rwol tal-Kummissjoni per se bħala faċilitatur li jibqa' rwol importanti u kruċjali ħafna. X'imdaqqiet in-nies isaqsu mistoqsijiet kif rajna fil-konsultazzjoni tagħna fejn il-problema għall-Kummissjoni jew għall-Stati Membri ħenkun ċardaqs il-kristall er, ir-raġuni tagħna kien li nieħdu stampa ritratt tal-sorveljanza responsabilità tal-Kummissjoni biex kull ġuffi eh, kull ma jkunu ġuffijiet fis-sistema nkunu nistgħu nidentifikaw ovvjament responsabilità l-Kommissjoni biex tkun tista' tipprevjeni, tidentifika u eh, sowi xi ksur minn aħta l-Istati Membri imma kif eh, intqalu il-Sinjur eh, kellu raġun, hemm sati membri jarfaw responsabilità tagħhom u naħseb bil kumitat tagħkom, il-ħidma tagħkom u l-partijiet kollha interessati li mhumiex istituzzjonali, iċ-ċittadini eh, għandhom eh, għal ħafna it-trasparenza ma nistawx ninjoraw din ir-rieda taċ-ċittadini. Għandna bżonn il l-istennijiet taċ-ċittadini jibqgħu f'moħħna u nevitaw fl-istess waqt ċerti stati membri Eh, joqogħdu jilagħbu biex forsi jgwadanjaw ftit eh, żmien. Għanna bżonn niżviluppaw strumenti u nilqaw wkoll il-kummenti anke llum il-ġdid mill-Kummissjoni lan tixtieq tkompli ttejjeb l-istrumenti ta' promozzjoni ta' konformità u r rapportar ta' kull sena tal-attivitajiet ta' sorveljanza tal-Kummissjoni għandhom bżonn jirreflettu wkoll it trasparenza fil-futur. Ir-responsabiltajiet ewlenin tal-DG meta jkun hemm iktar minn diġi waħda x'imda qed ikun il-każ imma jkun hemm dejjem lead diġi u naħseb li aspett li għandna bżonn nitkellmu fuqu huwa illi sissa ma kienx hemm biżejjed enfasi fuq ir-risorsi umani illi ġew użati u huma eh, disponibbli minn meta l-sorveljanza u l-funzjonijiet tas sorveljanza tal-Kummissjoni dvarja il-biċċa kbira tal-istaff tal-DGs u sorvellanza tagħhom għandhom ġurisprudenza eh, għolja ħafna dak li huwa taħt ħassiba li illi minkejja f'studji tal-diġi l kummissjoni sissa ma mliċ valutazzjoni ġenerali tal-politika stess tagħha u tal-attivitajiet tagħha ta' monitoraġġ ta' sorveljanza kif intkom qabel biċċa kbira ta' ksur huma marbutin mat trasposizzjoni u dan iġib problema, jwassal għal problema nista' nifem id-DGs għandhom qudiemhom, iġifiri għandhom bżonn ħafna arfin eh, tal-sistemi legali differenti tal-istati membri, anki l-verifiki li jagħmlu hemm bżonn ta' iktar żmien u għalhekk il-Kummissjoni ma tupplikax ċifru raġunijiet għaliex ma segwix l-elementi għandna bżonn naraw dil ħaġa wkoll u kif numa l-affarijiet attwalment għandha diskrizzjoni l-Komissjoni fuq il-bidu għal proċess ta' ksur. Huwa fatt illi ġi mill-landscape review li ħafna diġis m'għandhomx il-livell ta' ħiliet u konoxxenzi li għandhom bżonn u b'minnaħa l-oħra l-istati membri jistennu illi jkollhom trattament ġust u konsistenti fuq is-sorveljanza, monitoraġġ u l-infurzar u għalhekk nagħtu ħafna importanza biex nintaqgħu mal-President tal-Kumitat eh, tagħkom kif ukoll id diskussjoni intensivi li jkollna mal-Ombudsman il-rapport eh, punt wieħed wieħed sitta jitkellem fuq dan imma nixtieqx ndum ħafna imma nikkonkludi billi ngħidilkom kif nixtiequ naraw il-futur anki jekk għadna diġà xi ħaġa fuq il-presentazzjoni iva naraw li kien hemm meħtieġa u rikonoxxiet da kollu l-Kommissjoni biex i issaħħa iktar il-monitoraġġ tagħha skont l-obbligazzjonijiet tat trattat. Anki jekk il-Kummissjoni Ewropea għandha l-monitoraġġ fil-approċċ ta' reglamentazzjoni mtejba, eh, taħseb li dawn l-eserċizzi ta' stock taking għandhom bżonn hemm parti mill-politika integrali tagħha u dan rajnija wkoll fit-tweġiba mill-Kummissjoni llum wara l-offsinar hemm il-bżonn ukoll illi jkun hemm iktar approċċ koordinat u konsistenti għall-użu ta' fondi Ewropej. L-użu wkoll ta' sim imtejjeb tal-ħiliet u l għarfien tal-Istati Membri foqsma ta' politika inkluż sim ta' risorsi kif hemm il-bżonn kif ukoll l-istrumenti koordinati bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri fuq eh, każijiet ta' ksur suspettati jew reali. Dak li huwa punt pożittiv huwa li l-Istati membri kollha kemm huma huma favur l-iżvilupp ulterjuri eh, tal-strumenti ta' promozzjoni ta' konformità tal-Kummissjoni Ewropea u bl-impenn stess tal-Kummissjoni Ewropea kulħadd jaqbel u qed jaqbad it-triq it-tajba. Il-Kummissjoni ovvjament se tkompli kollha qudiema eh, sfidi marbutin mal livell għoli ta' trasparenza u għall-informazzjoni fuq il-ġestjoni tal-Kummissjoni tal-Każijiet imma fl-istess waqt hemm bżonn issib bilanċ u tirrispetta min qed jagħmel l-ilment u drittijiet tal-Istati membri għal doza ta' konfidenzjalità. Nagħlaq billi ngħid illi żommu f'moħħkom jekk jogħġobkom illi dan huwa landscape review, revizjoni tal pajżaġġ li ħareġ konsiderazzjonijiet, kummenti, imma il-mandat ta' dan ta' din ir-reviżjoni hija illi mhijiex audit sħiħ u aħna nittamaw li qed triq għal qorti tal-awdituri biex tikkonsidra Eh, audit sħiħ fuq dan is-suġġett partikolari fil-futur qarib biex hekk nkunu nistgħu nintensifikaw il-ħidma tagħna. Aħna maħniex qegħdin biex nintifikaw lil xi ħadd u nonxruh le, aħna nixtiequ biss li nipprovdu rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti qegħdin nitkellmu f'dan l-istadju fuq suġġerimenti u rakkomand u rakkomandazzjoni u jekk ikun hemm audit ikun hemm rakkomandazzjonijiet li jistgħu jipprovdu identifikaw eh, il-prassi tajba li jkunu ta' benefiċċju u ta' interessa li jkun bħala MEPs għal benefiċċju lill kummissjoni fl-implementazzjoni tal-ħidma stess tagħha u fl-aħħar mill-aħħar ta' benefiċċju dirett għal ċittadini li jien ovvjament nagħtihom importanza bħal ukoll il-partijiet interessati istituzzjonali li aħna ovvjament ikkonsultajna magħhom.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 fl-Unjoni Ewropea hija verament il-pedament tal-futur tal-Unjoni Ewropea u jiena nappoġġa kull ma attent. Bla dubju. Fir-rapport tagħna aħna se ninkludu l-punti kollha li int semmejt u nipproponuhom lill-Kumitat tal-Affarijiet Legali u nixtieq niżgura l-qorti tal-awdituri li aħna nappoġġaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet fil-diskussjonijiet futuri fuq dan is-suġġett. Forsi fil-futur inkunu nistgħu naraw kif id-deċiżjonijiet tal-qorti fil-futur jiġu infurzati aħjar. Inti semmejt il-rapport sommarju fil-futur li jista' jkunu ħafna, grazzi ħafna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 nsemmi żewġ petizzjonijiet speċifiċi illi se niddiskutu. L-ewwel net 228 tal-2017 awtur Fabio Tosi illi rigwarda l-konservazzjoni tal apitat naturali ta' flora e fauna eh, selvaġġa fil-Liguria. E sur Tosi jgħat prezentiva? Nil-awk? Unatuk il-mikrofonu għal ħames minuti, grazzi President. Nsellem il-kulħat. B'din il-petizjoni aħna namlu referenza l artikoli 20 u 227 ta' trattat tal-Kommissjoni Ewropea fuq il-Komunità Ewropea fuq il-konservazzjoni tal-habitat naturali u tal-flora u fauna selvaġġi fil-reġun tal ligurja F'din ir-reġun l-evalwazzjoni tal-inċidenza ġiet applikata biss għall-intervenzjonijiet li huma parti formali tal-perimetru tas-sik. Ira se nagħtikom xi ftit eżempji. Hemm skariku u e, il-kellim qed isemmi il-xogħlijiet li saru fuq e, e, il-miet differenti fir-reġun tal-Ligurja illi ikkawżaw eh, tfixkil tal-abitat naturali. Mhuwiex biżejjed illi l-intervenzjoni eh, ikun biss fuq il poseidonia u fuq Sikk eh, biex naplikaw l-obbligu illi sir evalwazzjoni tal-inċidenza. L-obbligu ta' dan huwa illi b'rispett ta' siti habitat u marbut ma' proċess ta' evalwazzjoni u mhux ma' formali imħabba id-distanza bejn is-sit li, li għandu jiġi protett u il-xogħlijiet li se jsiru. Per eżempju, Fil-diskarika 06 ta' Sanremo, emmek emm anki grotta illi ġiet evalwata u koll mil-kaj. Illi huwa importanti minnaħa tal-kumita u għawnek etni prezenta jina slide fejn et nuri fejn hija din id-diskarika. U għonek eh, bajja tal Levanto fil-5 Terre li zona famuża turistika tal-Ligurja. Għonek għaw deċizjoni tal reġuni tal-2014 għaw zballaw typo fu id-dragaġġ li għamel riferenza għal fatt li dawn il-habitat sensittivi ġew immeqruda imħabba dan l-operazzjonijiet ta' dragaġġ. Illi biex, inatfu il-font tal-bahar. Hawnhekk eh, hemm eh, barriera eh, f'din ir-reġun Eh, illi jisima barriera parodi. Nistaw naraw hawnhekk il-mappa tal-żona u hawnhekk nistaw naraw illi żona hija separata u edha indikata b'mod uh, differenti. Umbat hemm barriera oħra fornace minn la spezja. Dina ġiet autorizzata u kella anki tiġdid eh, fl-2009 minnajr ma kienem evalwazzjoni tal-inċidenza qabel. U dana huwa minkejja eh, minkejja l-fatt li hemm sik eh, li il-numru tijaw. Dina tinkludi anki il grotta tal-orso jisima' u skont il-liġi 39 reġjonali tal-2009. Dawn huma liġijiet għall evalwazzjoni ta' dawn iż-żoni. U ma hemm ukoll il-tindif tal-aħar biċċa tal-xmara magra. Dana eh, huwa fidejn il-ġestjoni tal- Uh, eh, Ente Parco Monte del Golfo Umbat hemm anki fil-golf ta' Rapallo. Hemm eh, sik li jismu fondali del golfo di Rapallo. U hawnhekk għaw eh, praterija ta' Poseidonia. Eh, u minkejja illi huwa viċin ta' sik ma kien hemm l-ebda evalwazzjoni tal-inċidenza minn qabel. Grazzi. Köszönöm, Clelia Antico. Graz, grazie, Sur Tosi. Fisem il-Kommissjoni Clelia Antico. Ekja prezenti. Grazzi tal-li tajtna l-lustrazzjoni b'dawn l-eżempi ta' situazzjoni tal-problemi. Miex l-ewwel darba illi il-Kummissjoni qed eh, eh, eh, tieħu interess f'dawn l-affarijiet fuq kif qed jiġu applikati l-artiklu 6.3 tad-direttiva Habitat. Aħna rċevejna ħafna denunċi illi waslu għal biex il-Kummissjoni tiftaħ investigazzjoni fl-2014 u bdejna propju b'dawn id-denunċi biex naħdmu fuqhom. U wara li rajna dawn id-denunċi, ħafna mill-ksur fil-fatt ma kinux veri, però kien hemm anki eh, rajna illi hemm problema ta' applikazzjoni f'ċerti reġuni u f'ċerti siti ta' dawn ir-reġuni. U għal din ir-raġuni aħna bdejna dialogu mal-autoritajiet nazzjonali biex noħorġu b'linji gwida vinkolanti biex inkunu nistaw namlu verifika konkreta fuq kif qed jiġi applikat dan artikolu fuq livell nazzjonali u reġjonali biex inkunu nistaw anki nistudjaw is-sitwazzjoni li inti semmejt. Dawn il-linji gwida huma kważi lesti eh, u kien hemm dialogu twil, kummenti u risposti u minnaw hawn ftit ieħor għandu jiġu pubblikati u sej wasal għal riżultati konkreti. Eżami għal eh, situazzjonijiet singoli. Eh, mux nitlu fi dettal kif kont qed inti ma kif is-sitwazzjonijiet kollha qed isir il-ġestjoni tagħhom. Grazzi. Grazzi. Ekkaw xi kollegi li u jitkellmu. E Signora Evi, grazzi President, aħna hawnhekk u dimna kwestjoni kif qed tajt anki l-Kummissjoni Ewropea, kwestjoni ta' assenza diffiċli jekk mhux totali assenza tal-direttivi tal tal-komunità fuq il-protezzjoni tal-siti illi suppost huma protetti mir-regoli tal-Ewropa namlu referenza hawnhekk għal direttiva Habitat b'mod partikolari. Dan huwa problema li naraw fl-Europa, fl-Italja u specialment mbagħad fil-Ligurja fejn fejn jiġri spiss illi din id-direttiva u direttivi komunitarji jiġu miksura u anki ħafna drabi ignorati aħna hawnhekk eh, u dilna applikazzjoni sbaljata ta' direttiva Habitat mod speċjali fuq dak li qegħdin ngħidu hawnhekk fuq l-evalwazzjoni ta' incidenza eh, tal-impatt ġifiri ta' dawk il-pjani kollha mux mm, bis fuq siti speċjali ta' konservazzjoni ta' interess tal-komunità eh, imma anki dawk li jista' jkollhom impatt li jista' jkollhom effett totali illi impjanti u proġetti jista' jkollu biex iridu jiġu kalkulati anki elementi oħrajn ta' pressjoni fuq il-territorju, fuq l-ambjent. Per eżempju, il-fat illi l-biodiversità tnaqset ħafna fl-Europa, il kualità tal-arja li dejjem sejra għall-ar, il kualità anki tal-ilma, eh, ħafna drabi ħna u spiss ħafna eh, dejjem nisħu fuq din il-problema u anki l-indikatori kollha kif tajt anki l-Kommissjoni wkoll eh, bir-rapporti annuali tagħhom dawn huma kollha qegħdin hemm degradazzjoni kbira fuq dawn elementi u importanti fuq livell territorjali lokali u reġjonali il-regoli u l-liġijiet Ewropej jiġu applikati b'mod xera biex jipproteġġu il-biodiversità u n-natura li huwa wirt tat-territorji tagħna. Barminek Hemm anki eh, kien hemm anki dibattitu interessanti mm, mar rappresentanti tal-orti tal-awditturi u jenna nixtieq insemmi rapport tagħhom li propju jirrigwarda l-applikazzjoni tad-direttiva għal protezzjoni tan natura specialment tal-żoni tal-network 2000, Natura 2000, u illi għajdinna propju eh, illi minn 40 e proġetti li ġew approvati, e, e, ġew evalwati, seba biss minnhom seba ġifiri fuq 47 saru skont il-regola, ġifiri saru l-evalwazzjonijiet tal-impatt. Eh, Livell huwa baxx ħafna, però qed jgħidilna eżattament kemm huwa kbir il-problema. U allura huwa importanti ħafna li l-istati membri bidlu eh, il-mod kif jaġixxu illi japplikaw eh, il-liġijiet Ewropew b'mod ċira illi jieħdu nota mill-effetti totali u illi eh, il-proġetti jkunu suffiċenti u rritu kunem sforz minnaħat tal kummissjoni Ewropea Jiena kontenta nisma illi dawn id-dokumenti ta' linji gwida eh, jistaw jiġu publikati minn hawn u ftit żmien ieħor, Pero eh, jiena mħasba illi dawn il-proġetti li semmejna fuq il-barriri eh, kif ukoll it niddif tal-bajja eh, qed naħseb fuq Levanto fuq la Rapallo illi hemm ħsara kbira għal Poseidonia eh, fil-baħar eh, u qed jagħmlu ħsara kbira tal-ambjent fit-territorju tal-Ligurja u importanti li l-awtoritajiet reġjonali jiġu informati billi nibatu ittra mħabba din il-petizzjoni u nisħu fuq l-applikazzjoni ġusta eh, tal-liġijiet Ewropej u malli jkunu lesti naqraw u nimplementaw l-linji gwida li se jaslu minnant il-Kommissjoni Ewropea fuq dan is-suġġett. Barra minn kiena nħoss illi il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa biex inkunu nistgħu naraw segwitu se jkun hemm eh, f'din is-sitwazzjoni anki għaliex għall-Italja, anki jekk eh, ma tirrigwardax propju din, imma hemm proċeduru taksur fuq EU pilot, proċedura EU pilot, tiskuża ruħa, il-kelima qed tikkoreġi ruħa, proċedura EU pilot fuq il-noqas ta' arfin ta' rikonoxximent tal- tal-network Natura 2000 eh, ta' dawk iż-żoni li suppost e għandhom jiġu għandhom jiġu rikonosciuti formalment u rridu niproteġuhom. Jiena naħseb illi e, barra dan nitlob illi l-petizzjoni tibqa' miftuħa. Grazzi. Grazie. Grazzi. Għaw xie kollegi li għandhom kummenti hawnhekk? Għaw xi ħadd? Hawnhekk għaw miktub li nistgħu nagħlqoha din il petizjoni fil fat però nistaw anki narfu li huwa suċċess għax Il-problema issa se jkonna dawn il-linji gwida u dawn il-linji gwida se jiġu prodotti għadhom mhux lesti propri ma se joħorġu issa u għabbażi ta' di nistgħu nħalhom miftuħa u nistgħu niddiskutu la darba il-guidelines ikunu lesti. Jiena nistenna illi fil-fatt dawn il-linji gwida jgħatuna informazzjoni iktar preċiżi u se jajnuna anki minn punto di vista leġislativ u immaġna li l-Kommissjoni għanda raġun meta tajt illi e, u għaveru li l-affarijiet mhuwiex kif suppost memx attività illegali, però e, ta' minn għet jaġġorna situazzjoni. La darba li nigwida l-esti, allora nkunu nistaw fil-fat nerġaw Eh, li tkellmu mal-petizjonant u jekk u naraw jekk huwa rax xi titjib eh, bħala konsegwenza tal-pubblikazzjoni ta' dawn l gwida. Il-prinċipju għal-istess ħaġa li qalet is-Sinjora Evi. Is-Sur Tozi. Grazzi, President. Jiena nħossni sodisfatt mill-informazzjoni li smajt mill- membri tal-Komitat u allura nħoss illi jekk il-Presidenza trid tħallija miftuħa din il-petizzjoni se, se sib eh, illi jena disponibli eh, totalment għax jena nħoss illi huwa utli u ġust naraw x'se jkunu l-iżviluppi futuri bil- linji gwida illi eh, semmiet il-rappresentant eh, tal-Kommissjoni. Jiena mm, noqot fil-Ligurja jiena stess u noqot anki xieħut minn dawn il-żoni li semmejtilkom eh, b'din il-petizzjoni l-lum naturalment inkun f'pożizzjoni li nkun nista' informazzjoni fuq il-progress li kun sar u jekk l-linji gwida ġewx rispettati u jekk mhumiex sejrin kif suppost minnaħa tal-istituzzjonijiet kollha, jiġifieri il-kunsilli lokali, ir-reġuni u il-pajjiż. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Eh, eh, grazzi ħafna, kuntent li inti qed tagħmel evalwazzjoni pożittiva. Il-Kommissjoni għagġiet mod perfettament korrett dan il-kas, nara ħat nota tal-kommenti tal-kollegi, inħallu l-petizjoni miftuħa, se nikdbu l-gvern taljan, namlu referenza għal problema, nixbru iktar informazzjoni, umbat nitkelmu mal-amministrazzjoni reġjonali u, u namlu moti li ikonu formati un bat naraw impatt se jkun hemm fid-dialogu ta' dialogu fuq il-proċess. U nerġaw nintaqaw, nżommu il-kuntat miegħek surtozi naħseb li inti nittama li inti taċċetta dan. Issa l-petizzjoni li tmiss hija 754 tal-2017 minnaħa ta' Vicente Portes Alemani. Eh, persuna spanjola fu il-noqas ta' trattament fuq l-ilma eh, fil-park naturali la Marjal Pego Oliva. Il-petizjonanti huwa prezenti 5 minuti. Grazzi tal-li tajtna l-opportunità nisprimu ruħna għawnek. Mela jina bħalissa neħx f'Montepego f'alikante fejn għal dawla ħar 40 sena sissa dina il- l-afforestazzjoni li kien hemm mish l lesta. U aħna qegħdin f'sitwazzjoni ta' abbandun f'kull livell m'hemmx manutenzjoni, l-affarijiet qegħdin jiddeterjoraw anke l-infrastruttura bażika. U aħna kuljum qegħdin naraw dana l-ispettaklu ta' kontaminanti f'dan il-park nazzjonali marħal Pegoliva minajr ma lebda istituzzjoni ma kienet kapaċi ssib tarfa f'daw l-aħħar snin dana minkejja li jenna snin li informajna lill-awtoritajiet statali u lokali dwar il-sitwazzjoni u il-bżonn illi isiru il-xogħlijiet biex ma jkunx hemm din il-kontaminazzjoni. Imma mhux tal-lijak tal-li issa is-sitwazzjoni tant iddeterjorat li hemm bżonn ta' azzjoni immedjata. L-analiżi illi għamlet il-komunità Valenzjana u l-konservazzjoni tal-Park Nazzjonali edin jgħidu illi hemm livelli ta' ta' alkali fil- fl-art u uh, nħossu li hemm bżonn ta' studju autonomu indipendenti biex naraw jekk tassew il-Park Nazzjonali u qed jiġi kontaminat. Ridu u um, għandna 43 fil-mija iżjed i e. coli per eżempju fil-parti li aħna l-anizzajna tal-Park Nazzjonali milli f'partijiet oħra mhux affettwati tal-istess park u għalhekk jekk iġobka waqt li qegħdin nitkellmu dawn l-ilmijiet imniċsa qegħdin għaddejjin fil-park u fejn aħna fl-aħħar mill-aħħar f'Montepego. U għalhekk jiena nixtieq li intom tapprezzaw il-problemi ambjentali illi għadin nifacċaw u illi jiksru direttiva Habitat, Birch u direttiva tal-ilma u koll u l-importanza u koll illi em, l-implikazzjonijiet li jista' jkun hemm din tniġġis bħal pereżempju tniġġis eh, fekali, tniġġis tal-ilma li aħna nixorbu, tistgħu timmaġinaw eh, il-problemi kollha implikati u dan huwa l-ewwel pass biex insibu soluzzjoni. Grazzi. Nsipen. Informazzjoni ser intħożi Ramos Florido. Grazzi. Esa. Issa Jose Flori. Issa ħasera musqieta għuna, grazzi President. Eħe, dawna l-ilmijiet mux trattati għadin jaffettwaw eh, dan għal-post ta' aliba fil-provinċja ta' Alicante kif qal tajjeb il-petizzjonant u napprezzaw ukoll informazzjonijiet li għaddewna kommissjoni studjat din il-petizzjoni meta din għall parlament Ewropew fid-dawl ta' direttivi tal-ambjent. Issa, essenzjalment għanna li jiġi fil-qasam ta' l-ilma u tal-protezzjoni tal-ambjent. F'dak li għandu x'jaqsam ma' l-ilma għandna direttiva ta' trattament ta' l-ilmijiet residwali urbani u għall-applikazzjoni ta' din id-direttiva hemm bżonn li jkun hemm il-kunċett agglomerazzjoni l-istati membri jdu jgħidlu li huma l-agglomerazzjonijiet li applikaw għalihom dawn id-direttivi hemm ċertu obbligi mbagħad u kalendarju wkoll sabiex l-obbligi tad-direttiva jiġu applikati u skont id-data illi għadha Kummissjoni Ewropea u li waslulna minn Spanja f'dan il-każ l-organizzazzjoni Montepego minn fejn għandna din il-kwistjoni mi m'għandix dan il karat il-karatteristika ta' agglomerazzjoni għax l-ewwel nett hija entità ta' inqas minn 2000 abitant u allura l-obbligi tad direttivi ma japplikawx. U għaliex din l-organizzazzjoni hija eh, parti minn Pego, l muniċipju ta' Pego, Falikante u l-Kummissjoni Ewropea rat li Pego skont id-data attwali huwa konformi ma' direttiva, ma' l-obbligi ta' direttiva. L-Kommissjoni Eh, Għandal qalba ħafna din id-direttiva li tiġi ehm, implementata mill stati membri kollha dan importanti mhux biss sin tal-ambjent imma wkoll protezzjoni tas-saħħa tal-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini u l-attività ekonomika bħat-turiżmu u l-agrikoltura. Fil-każ konkret ta' Spanja kien hemm progressi f'daw l-aħħar deċenji, f'daw l-aħħar snin, imma għad hemm nuqqasijiet kbar fl-applikazzjoni ta' din direttiva u xidda ta' dani għall kummissjoni Ewropea għandha għat ta' kwistjonijiet orizzontali li jaggruppaw numru ta' agglomerazzjonijiet fil-kas ta' Spanja li wħud minnhom waslu sanzi traqdum il-Qorti Ewropea fosthom kien hemm sanzjoni ekonomika kontra Spanja propju das-sajf. Imma fil-każ ta' Pego Dan il-każ dan huwa inkluż fl-ebda wieħed minn dawn il-każijiet ta' ksur orizzontali tal-Unjoni Ewropea issa dwar il petizzjoni ta' nanzura f'Pegoliva dawna l-żoni eh, afforestati huma parti minn natura l fejn jiġifieri postijiet importanti ekoloġiċi għall-Unjoni Ewropea ċertu responsabiltajiet fosthom li jkun hemm strument ta' ġestjoni. U hawnhekk mill-2004 għandna ehm, obbligi fil każ ta' riżorsi nat naturali fosthom illi ma jistax ikun hemm ilma mhux trattata rilaxxata f'dawn iż-żoni. Għal daqstant biex nikkonkludi fuq il-bażla dispożizzjoni disponibbli l-Kummissjoni ma setet tara l-ebda ksur tal-ilma urbani eh, mormi u laqqas eh, xi ħaġa li tajt li mhix qed tiġi rispetta tad direttiva habitat fil-każ ta' dan il-park naturali. Imbask hemm ukoll mistoqsija parlamentari kif tafu fejn l-awtoritajiet Spanjoli riċentement għamlu eh, miżuri ta' sanzjonijiet kontra l-iskarik illegali fl-iżvilupp urban ta' Montepego u fil-fatt dana jimxi wkoll fid-direzzjoni qed jitlob il- petizzjonant importanti li Spanja tapplika dawna il-miżuri u koll li għanni sanzjonijiet kontrija u normalment ikun ħafna iktar effettiv l-applikazzjoni ta' miżuri fuq livell nazzjonali għax hija ħaġa ħafna aktar immedjati milli toqgħod tidħol fil-proċess ta' ksur fuq livell tal-Unjoni Ewropea u kif fatt il-Municipju ta' Pego attwalment huwa implikat fl-ebda każ attwalment miftuħ. Grazzi. Floridur kisrem sejpen korrekt biss. Grazzi ħafna. U naħseb illi dika tagħti idea ċerta sitwazzjoni sur Terry Cabras, grazzi President. Jiena naħseb li l-pożizzjoni tal-petizzjonanti hija ċara u anke tal kummissjoni hija ċara fl-ambigwità tagħha. ċarament ambigwa. U forsi danna jista' jwassalna biex nirriflettu daqsxejn dwar dan. Huwa ċar li l-Istat Spanjol ma' ġenerali m'għandux ġestjoni tajba ta' trattament tal-ilma melf punt fi Spanja eh, fejn suwet tal-ilma mux trattat fi Spanja u ma nafxek u għal xaħat unek jekk pego jekk l-urbanizzazzjoni tas sew indip tassew indipendenti jew inkella jiex parti, anzi jekk din l-urbanizzazzjoni jiex indipendenti jew jiex parti minn pego. Għax isu anki f'pego hemm affarijiet illegali, hemm sanzjonijiet ma nafux jekk nix applikati x'qed jiġri u x'mhux qed jiġri dina l-ambigwità u il-municipju ta' pego. Meta inti għandek sanzjonijiet illi għadin fisseħ minnaħa tal-istat Spanjol. U ma nafux jekk hemm x qed jiġu indirizzati dawn bat il-kwistjoni tal-agglomerazzjoni. 2000 abitant, imma jekk ikollok 1500 għal dar nejdu aħna. jista' jkun illi iżjed minn 2000 jekk għax inkella għadin ngħidu 1.5 kull dar. Għadin ukoll viċin ta' park naturali li l-Unjoni Ewropea qed tipproteġi u li suppost għandna nipproteġu donhom dawn l-mijiet maħmuġa diġa' waslu 350 metru mill park naturali għedin jinfirxu, din hija problema kbira. L-Unjoni Ewropea jekk kif l-esperjenza tiegħi għall-inqas minn dan il-Parlament jekk hawn xi ħadd li tipproteġi huwa l-ambjent u għalhekk importanti illi hawnhekk nagħtu titwila sew lil din kwistjoni min-naħa tiegħi jiena nemmen li ċertu direttivi Ewropej inkissru iva. Issa jekk kux eh, kwistjoni fuq ta' Eh, organizzazzjoni jekkux f'pego għaliex hemm dawn il-materjal kontaminanti, elementi tossiċi u allura naħseb illi. Tajjeb illi l-ewwel qabel xejn iddeċidu li nżommu din il-petizzjoni miftuħa. It-tieni net illi niċċaraw daw l-ambigwitajiet li nkunu nafu eżatt eżatt fuq x'qegħdin nitkellmu jekkux fuq ir-raħal fuq l organizzazzjoni u sa li ma estremita dawn il-ksur seħ u x-reazzjonijiet kien hemm għax donnu kien hemm talba għal reazzjoni imma ma nafux jekk kienx hemm reazzjoni għalhekk mhix ċara din l-istampa u sakemm ikunu nafu eżattament x'qed jiġri il-petizzjonant għandu mit-telf raġun jitlob l-għajnuna tagħna u il petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Köszönöm szépen. Van még valakire? Peter Jár, parancsoljon. Also ich habe Mela. Naħseb illi l naħseb li fimt għal kommissjoni, imbagħad indurajt li ma fimt xejn. Mela kommissjoni qalet li ma kienx hemm ksur ta' direttivi fost l-oħrajn għaliex dan huwa raħal żgħir Fl-istess waqt il-Kummissjoni għaltilna li hemm ksur. Allura kif eżattament jinkwadraw daw? Normalment il-kollegi Spanjoli jaħdmu fuq il-petizzjonijiet Spanjoli u Ma nafx kif ħanaħdem, nistgħu nżommuha miftuħa nagħdu raffet inti kollega Spanjol biex nirċievu xi feedback forsi kummissjoni tista' tipprova tixħed xi dawl fuq sitwazzjoni xi għandek ksur ta' direttivi Ewropej jew m'għandekx. U tittamel xi ħaġa. Jew ħaġa oħra. Grazzi. Mela, kollegi. U sura li ukoll. Mela, l-ewwel nett hemm problema, kulħadd mettija di, problema teżisti, petizzjonant għala din u l-Kummissjoni assumit li hemm problema. Allura la hemm di problema petizzjoni mistax nagħlquha. nħallu l-petizzjoni miftuħa. Issa, ħaġa oħra, hemm ħafna affarijiet li qed iridu jiġu ċarati iżjed. Kummissjoni Ewropea mettisa din ukoll għalhekk li x'nissuġġerixxi. Nikdbu lill-amministrazzjoni Spanjola nibatulhom it-tra nġibu xi tweġibiet għall mistoqsijiet tagħna u ġara darba jkollna tweġiba minn għandhom inkunu jistgħu jikkontemplaw il-passi addizzjonali. Issa, l-autoritajt spanjoli u dawk iridu irridu jaħdmu, pero nistaw ħallu petizzjoni miftuħa tra l-autoritajiet spanjoli. Tajab wis, kollegi, dan jħodna l-punt ta' wara.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 kif id-dispożizzjonijiet ta' trattat illi jikkonċerna ċ ċittadinanza Ewropea. Ovvjament, billi qegħdin nittrattaw abbozz u hemm volum limitat ta' dak li nistgħu nikbu, bilfors kellna nenfasizzaw nifokaw ħames punti partikolari u qegħdin nistennew l-emendi tal-kollegi biex inkunu nistgħu nlaħmu l-opinjoni tagħna imma l-opinjoni importanti ħafna punt wieħed mod partikolari meta nitkellmu fuq id-drittijiet tal-vot ta' ċittadini Ewropej dan huwa punt importanti ħafna għax fi ftit xhur għandna l-elezzjonijiet tagħna u għalhekk din mhijiex xi disposizzjoni teorika vaga, anzi taħdita iffokata u mirata Ma l-ewwel daqqa nistgħu nagħmlu li għandna leġiżlazzjoni komplessa fuq l-elezzjonijiet għax eh, sa fejn qegħdin naraw l-azzjonijiet Ewropej, il-leġiżlazzjoni ġiet definita fl-1985 imma kull stat membru iżid id-dispożizzjonijiet tiegħu skont il-pajjiż u dawn id-dispożizzjonijiet għandhom bżonn jikkonformaw mal-liġi Ewropea u ma jistgħux ikunu vagi u allura l-ewwel kumment tagħna huwa illi leġislazzjoni komunitarja, anzi leġislazzjoni korreġġi luħ il-kellim ta' kull stat membru fuq l-elezzjonijiet Ewropej hemm bżonn jiġu approvati għalmenu sena qabel l-elezzjonijiet biex hekk kull grupp politiku u ċittadini jkunu jafu kif jistgħu jipparteċipaw skont liema kundizzjonijiet. Jiġifieri jekk aħna ħesrem inbidlu leġiżlazzjoni fuq l-elezzjonijiet xahrejn u tliet xhur qabel l-elezzjonijiet għax il-gvern qed jara illi dinamika qed tinbidel u għabbażi tek ibidlu l-leġislazzjoni elettorali eh, dan mhux suppost jiġri hekk tifmuni u għalhekk l-ewwel kwistjoni hija jekk hemm bżonn ikun hemm limitu għall aċċess għal dawn l-elezzjonijiet ħafna pajjiżi għandhom perċentwali ta' 2 sa 5 fil-mija biex grupp politiku jkun jista' jiġi elett Dan din hija perċentwali illi naraw f'sistemi elettorali meta għandna bżonn ikollna gvern sot u maġġoranza b'saħħitha fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali imma hawnhekk fil-Parlament Ewropej għal-opo sema bħal di ma teżistix u għalhekk meta noħolqu dan il livell minimu ta' 3 sa 5% prattikament Maħniex qed nippermettu li ċittadini li esprimu ruħhom mod partikolari il-gruppi politiċi iż-żar biex ikun jistgħu jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej u dan il-punt għalija xi ħaġa illi għandna bżonn niprojbuha għax huwa mod eh, indirett kif qegħdin irrasnu il-leħen tan-nies. Jiena niġi mill-Greċja, il-kollega tiegħi hawnhekk illi se jitkellem fl-isem SND minn ċipru fil greċja biex wieħed ikun kandidat fl-elezzjonijiet jekk int deputat bħalma jina kont fl-2014 ta' forsi kollok eh, tħalli il- eh, il-parlament tiegħek biex issir kandidat. Dawn din ħaġa tuset biss fil-Latvja u l-Greċja imma f'Ċipru jista' jkun kandidat ukoll u ma tista' jaxel bejn iż-żewġ pożizzjonijiet. Din hija xi ħaġa għallina fil-Greċja tillimita id-drittijiet tiegħi. Jiena kelli nħalli l post tiegħi fil-Parlament Nazzjonali fl-2014 biex inkun kandidat. Forsi ma kontx niġi elett u dan ifisser li kont eh, nitlef il-pożizzjoni tiegħi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Issa kwistjoni oħra jekk hemm bżonn ikun hemm lista jew preferenzi jekk ikun hemm lista bħalma teżisti f'bosta pajjiżi din tkun bejn iċ-ċittadini u l-kandidati u fil-distanza hija kbira ħafna għax essenzjalment qegħdin nitkellmu fuq il-mexxija tal-partiti politiċi jaslu l-lista u ċittadini mhumiex involuti f'din il-proċedura. Fil-Greċa f'xi pajjiżi oħra nippermettu li ċittadini li jgħidu li huma preferenzi tagħhom u għalija din hija kisba kbira. Dak li qed nara huwa li gvern Grek qed jipprova jerġa' jpoġġi l-lista għax ħafna deputati fil-Parlament Ewropew eh, din saqsu l-gvern qed jurtaw imma kif kont qed ngħid wieħed ma jistax ibiddel leġiżlazzjoni ħamsa sitt xhur qabel l-elezzjonijiet. Ikunem hemm reġuni elettorali eh, fil-Greċja għandna 21 rappreżentanti imma issa d-dibattitu huwa jekk għandniex bżonn reġun fit tramuntana tal-Greċja, profsinhar tal-Greċja li xed jagħmlu hekk għax m'għadux jippermettu lil partiti politiċi iżżar id-dritt li jkunu rappreżentati. Għax jekk ikun hemm dan il-livell minnu il-gruppi politiċi iżżar ma jkunux jistgħu jitlu fil-parlament. U għalhekk aħna rakkomandazzjoni tagħna hija li għandna bżonn intemmu dawn il dan l lob kollu u dawn jispiċċaw jekk il-gvernijiet nazzjonali ma jkollu ma jkunux jistgħu ibidlu l-liġi elettorali tagħhom ħlief sena qabel din hija leġiżlazzjoni tapplika f'bosta pajjiżi. Kwistjoni oħra. Min qed jivvota? Min huma n-nies illi jeleġu rappreżentanti? Huwa possibbli illi f'daqqa waħda natu dritt għal vot per esempio l-refuġati illi jiġu u joqodu f'pajjiż jew forsi il forsi se jiksbu ċittadinanza għax skont it-trattat tal-Unjoni Ewropea min jikseb iċ-ċittadinanza ta' pajjiż eh, dan dritt jaqa taħt il-kompetenza tal-istati membri imma jekk ikun hemm mittelf nies persuni illi jiksbu ċittadinanza, pereżempju ċittadini mill-Albanija, mill-Pakistan, L-Unjoni Ewropea ma tridx tkun involuta f'dan il-proċess il-korp elettorali jinbidel dawn in-nies qed jiksbu titunanza Ewropea u qed ikollhom id-drittijiet tal-vot dinja xi ħaġa illi għandha x'taqsam mal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Timmermans qal illi dan jimplika jinvolvi l-Unjoni Ewropea ma tistax tiftaħ il-katalogu tal-korp elettorali meta wieħed ikollu x-xoqqa jagħmel hekk u l-kontrat taqbel ukoll għal fatt li f'ċerti pajjiżi ċittadini huma esklużi għax ma laqas biss eh, joqogħdu dak il-pajjiż kif rajna f'Strasburgu meta rajna l-ġimgħa li għaddiet fir-Renju Unit dawk illi ma joqdux fil-pajjiż m'għandhomx dritt tal-vot dana mhux sewwa lanqas. Naħsbu illi dawk kollha illi jidru fuq il-lista elettorali għandu bżonn eh, jiġi permess lilu illi jivvota fl-elezzjonijiet Ewropej. pereżempju fil-Greċja, dak li qed jgħidu huma li ċittadini Griegi illi għodu l-Belġu jekk jidru fuq il-lista elettorali se jkunu jistgħu jmorru fl-ambaxxata Griega f'Brussell u jivvotaw. Jo ċittadini Griegi jista' jkunu reġistrati fil-lista elettorali hawnhekk fil-Belġu imma jivvotaw bħala Belġani. Jiena naħseb li għandna bżonn nagħtu l possibilità li ktar ċittadini Ewropej biex jipparteċipaw fl-elezzjonijiet u hawnhekk nixtieq inżid ħsieb fid-diaspora Griega li qegħdin fl-Istati Uniti u l-Awstralja jekk jidhru fil-lista elettorali għandhom bżonn ikunu jistgħu Eh, jivvotaw f'Washington jew New York l-istess japplika għall-Awstralja. U għalhekk hemm bżonn illi dan nagħmluh biex inkunu nistgħu nestendu drittijiet tal-vot. Dritt li suppost ikun jista' jgawdi minnu kulħadd mingħajr xkiel u l-korp elettorali jiġi żviluppat minn min huwa ċittadin tal-istat membru imma mingħajr gwadan proċeduri anki llegali ta' ksib ta' ċittadinanza. Umbat insaqsi, min jiġi promoss fil-medja hawnhekk fil-punt wieħed jingħad ngħid illi għandna bżonn niġġieldu l-aħbarijiet foloz, imma għandna bżonn ukoll niġġieldu dawk l-ilħna illi suppost jidhru fil-medja x'dak li qed nissimgħu huwa li jekk il-medja ma tippromovi xi ħaġa ma tkunx iktar importanti issa jekk imorru lura f'Ċipru, fil-Ġermanja, fil-Greċja. Il-medja ma tatinix id-dritt nesprimu l-opinjoni tagħna jekk il-mezzi tax-xandir jippromovu ċerti gruppi politiċi u l-oħrajn jisparixxu, kif se nagħmlu? u għalhekk dawn l ħna konna li suppost jidhru fil-medja huwa suġġett importanti ħafna anke f'din is-sala fis-smih pubbliku kellna il-president tar radju pubbliku Griku tat televizjoni pubblika Griega u jingħad illi l-ICR illi trappreżenta 10% ta' din is-sala maħniex promossi biżżejjed minn mezz ta' xandiru dan japplika għal pajjiżi oħra wkoll. Imma fl-Unjoni Ewropea fil-Parlament Ewropew se nagħmlu se nqogħdu hawnhekk u nitkellmu bejnietna biss 20 ġurnata qabel elezzjonijiet se jgħidulna ovvjament se jkollok il-ħin fuq ir radio jew fuq it televiżjoni imma għal erba' snin ħaħ ma ħallonux. Iċ-ċittadini kif se jafuna li ma se jkunu jafu li huma l-pożizzjoni politiċi tagħna u għalhekk nemmen illi bċerti emendi għandna bżonn niżguraw ruħna illi lil ħna kollha ehm, se nismaw ġifieri se jkun hemm pluralizmu għal-midja għax-xekk l-elezzjonijiet ta' Ehm, tal-Ewropa, l-elezzjoni Ewropej u xejn, jekk intkom ma tunix id-dritt tagħna bħala votanti jekk tilabu u tippruvaw t l-affarijiet jekk ma tħallunix nesprimu l-opinjoni tagħna fil-medja li ma tib tal-elezzjoni ma din ċajta. U għalhekk nixtieq inkun prattiku u preċiż se jkun hemm emendi imma naħseb illi din hija l-qalba tar-rapport tiegħi. Ovvjament, għat nitkellem fuq il-kampanja elettorali, punt 2 qed nitkellem fuq l-elezzjonijiet lokali u l-dritt tal-vot u li wieħed jiġi elett dan huwa importanti wkoll. Pereżempju ċittadin Taljan hemm bżonn ikun jista eh, jiġi elett hawnhekk ukoll fil-Belġu. Punt erba. Qed nitkellem fuq l-azzjoni ta' dan il-kumitat fuq kwistjonijiet importanti bħal eżempju drittijiet tat tfal, ix-xogħol, ċaqli ħieles u kif ukoll id-dritt għal-ċittadini Ewropew l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa għandna bżonn niżviluppaw. Jiena insistejt fuq punt wieħed għax xi roħra oħra se l-elezzjonijiet tagħna u l-aħbarijiet folots mhumiex l-unika problema tagħna. Problema wkoll jekk ma nistawx Eh, nitkellmu jekk m'għandniex aċċess għal mezzi tax-xandir meta l-attività tagħna tisparixxi. Iċ-ċittadini kif se jġudikawna? Naħseb dawn huma kollha kwistjonijiet importanti u qed nistenna bil-ħerqa r reazzjonijiet tal-kollegi biex inkunu nistgħu naslu għal rapport tajjeb għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Grazzi ħafna lis sur Marjas. Onorevoli membri. Mela, ħrajt xi ħaġa bħala shadow għal PPE. Sur Marjas. Jien għandi ħafna rispett għal kumment inizjali tiegħek inti deskrivejt is-sitwazzjoni tajjeb ħafna u nixtieq niżgurak il-PPE taqbel ma' ħafna minn dak li attint. se nkun nista' nitkellem mal-kollegi u naslu pjattaforma komuni. Għandna bżonn insibu pont bejn it-teorija u l prassi U għandna bżonn ukoll insibu ftehim fost l-istati membri biex hekk inkunu nistgħu uh, eh, nilqgħu l kriterji li għadek kemm tkellimt fuqhom f'xi ġimgħat oħra se jkun hemm risposta bil-miktub għal dawn il-mistoqsijiet imbagħad iktar tard fil-Kumitat Peti se niddiskutuhom u nivvotaw f-21 ta' Novembru fil-Kumitat. Grazzi ħafna tal-preżentazzjoni tiegħek u issa ngħaddi l-kelma lis sur Pappadakis fisem l-SND. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lir rapporter tagħna s sur Marjas għat test koeżiv li ppreżenta l-attenzjoni tagħna. Iva, hemmorru għal-kellim li miss. Komment zar naħatijaj. Forsi ftit użo għandek bżon. Iva, iva, naqra użo. Is-sur Terry Cabras. He recover. Iva, sa' kem jirħaq jirkupra nitkellem jien mela, grazzi President. Jina naqbel ma' ħafna affarijiet li għal sur Marjas. Leġislazzjoni ma' timbidilx le l-antika hemm bżonn illi nżommuha. Mbagħad tieni punt li xkiel l-ostakli fost il-kandidati naħseb għandna bżonn ikun hemm uniformità fl-Unjoni Ewropea għax bil-kontra hemm kandidati illi jistgħu jiġu nominati oħrajn eletti jew le. jiġifieri għax għandhom sitwazzjoni doppja ħanajdula hekk. Mbagħad fuq il-lista ħafna problemi ovvjament Ki min jagħmel il-lista din il-problema? Imma l-livell minimu diżastru fil-fema tiegħi. Se tħalli barra miljuni ta' ċittadini meta tasal, imma nittamaw li mhux se jġri hekk f'dawn il elezzjonijiet tal 2016 imma il-kelma kruċjali li semmejt parteċipazzjoni naħseb illi billi qed jaqgħed jikteb xi ħaġa fuq iċ-ċittadin u ċittadinanza hemm bżonn inkunu konxi tal-fatt li aħna ċittadini dejjem. Mhux biss meta nivvotaw, qabel il-vot, wara l-vot, jew fl-10 sekondi tal-vot. U għalhekk jekk ma nibdewx inkunu ċittadini se nispiċċaw li ma nkunux iktar ċittadini u da se jkun diżastru biex nenfasizza l-importanza enormi li wieħed ikun ċittadin fl-Ewropa, li wieħed jipparteċipa ma jitx ikun hemm livell minimu eh, għall icr eċetera, dawn huma kollha importanti ħafna u jiena nirrakkomanda li nenfasizzaw dan il-punt fir-rapport ta' ħaru grazzi ħafna. Uh, uh, uh, u jekk tippermettili xi sekonda oħra nixtieq ngħid ħaġa differenti ma' konnessa eh, President li aħna fil-komunikazzjoni ta' qabel tas Sur Vincente Portamara tajniex l-opportunità għal-replika. Sotu hekk nagħmlu nħallu wara li l kummissjoni titkellem u l-membri tal-Parlament jitkellmu, is-soltu il-petizzjonant għandu żewġ minuti għal-replika u aħna ma tajniex din l-opportunità nasib tkun ħaġa sabiħa u xvera li meta nispiċċaw dan id-debattitu intuħ dik l-opportunità. I'll do my best and I'll try. <laughs> Tellu nefħaristi. Niprofa namel kif qed Nirringrazzja Isur Marjas, rapporter, għat-test, manki għaliex u għasemma ċerti kontradizjonijiet li wieħed jista' jsib fil greċa Però huwa laqat il-problema. E ħaġa tajba li dawn l-affarijiet insemmuhom f'waqthom biex nizguraw illi din l-organizzazzjoni tisma u tirrispetta mhux biss fit-teorija biex nimmassimizzaw l-effiċenza tal- drittijiet tal-vot mhux biss imma anki biex anki l proċess ta' votazzjoni jkun iktar aċċessibbli għaċ ċittadini kollha. U biex nagħmlu dan, irridu niċċaraw li huma limiti tal-Unjoni Ewropea fuq l-inizjattiva ta' ċittadini għandha tkun aċċessibbli għal-ċittadini kollha. Il-Kunsill għandu jkun iktar trasparenti fit-teħid ta' deċiżjoni kif hemm miktub fit-trattati. Deċiżjonijiet għandhom jittieħdu u għandhom ikunu immirati għal ċittadini u għandu jkun hemm aċċess għalihom. Anki l-kunsill il il-konferenzi tiegħu għandu jagħmelhom pubblikament anki meta jivvutaw il-liġijiet. U importanti il-ċittadini kollhom aċċess għall-informazzjonijiet kollha fil-lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għandhom jiġu prezentati dawn id-deċiżjonijiet mod illi jiftijem minnaħa ta' ċittadini biex ikunu jistaw jiddeċidu anki kif jivudaw kif hemm miktub fit-Trattat ta' Lisbona wara kollox. U anki meta nitrataw il-ċaqliq ħieles fil-Unjoni Ewropea. Anki eh, eh, sistema sempliċi ta' votazzjoni, per eżempju l voting u biex ikonna iktar ċittadini li jihdu sem fil-elezzjonijiet, specialment daw li ġejjin, iċ-ċittadini għandu jkollhom id-dritt u għandhom ikunu jistaw jirrapportaw lill-ombudsman u anki fuq dak li għandu xaqsam ma' ċittadinanza għandhom ikunu jistaw jaċċedu għalija anki bi pjattaformi online biex iċ-ċittadini jkunu anki jistaw u iktar lejn il-ċentri deċiżjonali. U għana se nippreżentaw xi emendi. Grazzi. Ħafna. Għaw xi membri oħrajn li jgħidu xi ħaġa? Irkle, nala diskussjoni. Nishtiq nfakarkom illi l-iskadenzi huma sa tlieta ta' għarlof sinar ta' 12 ta' ottubru. Fit tlieta ta' għarlof sinar 12 ta' ottubru. Umbaħt fil-21 sa' nivutaw fil-komitat. Marjas tista' tikkonkludi. Grazzi, President. Jien naħseb li mid diskussjoni li kellna nistgħu ngħidu illi naqblu. Il-mira tagħna hija li jkollna test konsensuali biex inkopru l-idea ta' effiċenza, speċjalment fuq il-funzjoni ta' ċittadinanza Meta nqisu li l-elezzjonijiet eh, ġejjin issa, nistgħu nivutaw fuq il- dritt tal-vot, però l-emendi kemm takum kif ukoll tiegħi jistgħu ikopru l-aspetti kollha biex ikonna test komprensiv. Grazzi tal-kommenti, aħna se nipreparaw l-emendi sa 12 ta' Ottubru. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. biex inkun komplut. Nitlob li l-rappresentanza tal-Kommissjoni. Tiħu l-mikrofonu. Grazzi. Jiena Head of Unit għal trittijiet ta' ċittadini. Grazzi tal-opportunità li nitkellem fuq iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u l-implementazzjoni tat trattat dawnu huma importanti l orti għalet. hemm drittijiet eh, ta' petizzjoni ta' ċaqliq ħieles ta' protezzjoni konsulari konsolari. Umbat il-Kummissjoni supposti obbligata obbligata tagħmel rapport ku tliet snin fuq l-implementazzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini. Umbat, skont it-trattat, nixtieq inżid ma' dak li intqal illi l-Kummissjoni għamlet rapport is-sena li għaddiet. U nixtieq anki ngħid xinu ma l-inizjattivi fuq il-ċittadinanza Ewropea fil-Kommissjoni, miex sanajt kollox għax naf li sar il-ħin. Għal-bazi fuq il-bazi legali tal-ċali ħieles il-Kommissjoni proponiet proposta fuq do, uh, eh, dokumenta residenza u għet iżit s sikurtata dan il-dokument biex namlu prevenzjoni tal-ċali frodi u falsifikar. U għet jiġi eżaminat dan mill-Konsillu l-Parlament. għan għed nipromovu koll aħjar prassi fuq id-drittijiet elettorali. Din is-sena ħriġna rapport fuq l-elezzjonijiet lokali għal ċittadini li jiexu barra minn pajizom u jkollhom dritt jivvutaw biex nżidu biex insaħħu dawn id-drittijiet. Għanna workshop u kena wieħed is-sena li għaddiet u għandna anki uh, forum ieħor uh, European Cities and Regions. Din is-sena kienet ukoll importanti għad drittijiet tal ċittadini imħabba direttiva fuq il-protezzjoni tal-konsumatur li daħlet fis seħ Tiftakru li dinja direttiva illi tiċċara id-dritt ta' benefiċċju ta' protezzjoni konsolari. Ħdimna mal-Stati membri fuq l-implementazzjoni ta' din id-direttiva edin nimmonitoraw is-sitwazzjoni u aħna din is-sena wkoll proponejna biex nimmodernizzaw l-istandard kwan, meta jiġi użat il dokument ta'kom ta' ċittadini barra minn pajjiżhom. E, Innegozjajna anki klausuli ta' protezzjoni anki ma' pajizi terzi biex ikunu jistaw jkollhom l-assistenza anki f'pajjiżi oħrajn. Semmejtu l-drittijiet elettorali, l-importanza tal-informazzjoni li importanti għalina Aħna nizguraw li l-informazzjoni fuq il-portal tal-Kommissjoni tiġi aġġornata u anki naħdmu ma' servizz tal-Parlament fuq id-dritt ta' mobilità ta' ċittadini Ewropej. Nisemmejtu kol l-importanza ta' trasparenza. Il-Kommissjoni e prezentat rakkomandazzjoni u pakket fuq l-elezzjonijiet u iktar wieħed reċenti kien is-sena li għaddiet fuq l-integrità tal-elezzjonijiet Ewropea biex ikonna elezzjonijiet liberi u trasparenza li ġlida kontra dizinformazzjoni. U diskutajna anki ma l-istati membri fuq l-implementazzjoni ta' di. Din is-sena il-kollokju fuq id-drittijiet fundamentali li huwa livell fil-Kommissjoni dedikata demokrazija. demokrazija u se jkun hemm eh, argumenti differenti fuq l agenda Fuq li voting illi eh, inkluża fil-liġi elettorali diġà votata mill-Kunsill. Din hija sitwazzjoni l-iktar reċenti. Onesta, anki nsemmi biex nalaq illi l-promozzjoni u l-iżvilupp ta' ċittadina Ewropea, ta' ċittadinanza Ewropea hija re responsabilità komuni tal-istituzzjonijiet kollha. Il-Kommissjoni hija impenjata biex din iċ-ċittadinanza ssir realtà u sħubijiet mal-ċiviltà, ma' soċjetà ċivili u mal-, mal mal-amministrazzjonijiet eh, lokali u anki ma' ċittadini għax nieħdu nirċevu aħna ħafna feedback minnaħa ta' ċittadini. U ħafna drabi jafu li huma ċittadini anki Ewropej, però jixtieq ikollhom iktar informazzjoni fuq fu id-drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Mr. Marjas, tixtieq terġa' titkellem le? Tajjeb. Grazie. Allora, l-emendi kifat sa ta' ottubru fit tlieta ta' orlof sinar. Enti semmejt illi nistiju nerġaw natu l-mikrofonu l-petizjonant. Għazzoċ minuti. Vale, pues muchas gracias. Grazie ħafna fil-qosor bit-tweġiba nixtieq inwieġeb għall kummissjoni għaliex hu semma xi dejta li naħseb l-importanti li nkunu nafu dwarhom u jiġu investigati jekk hux hekk jew le. Bħal, pereżempju l-agglomerazzjoni li qal l-agglomerazzjoni li tukra minn qas 2000 abitanti kera mikunx agglomerazzjoni, la il-Montepego jinsab fil-municipju ta' Pego, Rafol, u dejja, ġifiri l-informazzjoni ta'kom ġiet biss minn eh, eh, lokal wieħed, kunsil wieħed u mhux mit-tlieta. Ħanna fuq l-4000 abitant fil-verità meta tqisha hekk u diffiċli tifhem. Allura illi pega qiegħed pego qiegħed jirrispetta r-regoli kollha. U seqqa t tassumu illi miex agglomerazzjoni li tamel parti minn dan ir-raħal. Allora jew ħat ikkonsidrawna bħala parti indipendenti jew inkella bħala parti mill municipju li qiegħed konformi. Fuq id-direttiva tal-habitat imbagħad insemmew l-obbligi tal-ġestjoni fuq l-istati membri imma fil-direttiva bitat f'artiklu 4 għanna wkoll illi huwa l-obbligu tal-ġestjoni u l-ħarsi mill periklu esterni fil-kas li jkun hemm riskju potenzjali fuq l-Ewropa u nasab li dan riskju potenzjali hemm qiegħed għaliex għandna provi minn laboratorju indipendenti wkoll. Apparti dak li għandu l-Ministeru tal-Ambjent. U Fl-aħħar nixtieq ninsisti illi fl-analiżi tagħna li għamilniha fil-park naturali nnifsu juri li qed jaffetwa mhux 350 metru l bot jew 100 eh, metru l bot imma ġewwa fil-park nifsu tiġa hemm il-kantaminazzjoni jekk ma nagħmlu xejn issa l-affarijiet għall ħajmarru. Grazzi, grazzi tal-li tajtuni widan, tal-li tajtuni l-opportunità nisprimi ruħi. Grazzi. Jien ix Grazzi. Mela dil-petizzjoni seħħanlu miftuħa, ek iddeċidejna deċidejna biex niġru iktar informazzjoni. Ġifiri xna reġgħu niġu fuq din il kwestjoni Grazzi l-kulħadd. Għada fid-disa ikompli il-komitat eh, il-lejla tajba.